Deċembru għaddejni jomkom, nishtin kun naffonatkom xie oġezzjonijiet, il-minuti bekk jiġu adottati. Il-til ta' Sinjura Doganu Lejla Sulinaz f'Pariġi l-ġimgħa l-oħra um, kommovona Jiena eh, bat il-kondoljanzi tagħna lil ġenituri um, li l-ġenituri edi joqodu Strasbergu palissa edin mana lek il-kondoljanzi lill familja li edha mana hawnhekk. il-til ta' Signorina Dogan. Hemm xi problema bl-interpretazzjoni minn m'intomx qed isseguni. mill-lider l-Ispanjol mhux jireċ tajjeb. Ungesund bleiben. Wir unterstützen die französischen Bö. Il-żewġ persuni li ġew maqtula, il-qtil tagħhom se jiġi investigat mill-awtorit ta' Franza u il- minu min għamel dan l-emir irrit jitressa il-orti jina naf li għal-familja Dogan naf li jintom għaddej minn zmin diffiċli toqodu għawnek fi Strasberg ċfintom il-ġirin tana u aħna għedin naqsmu dan, din, dan iż-żmien diffiċli ma'kom. Em sinjuri l-autoritajiet kompetenti tal-Italja informaw li l-Sur Rosario Croccetta għadu kemm ġi elett President ta' Reġjun ta' Tsqallija u dan mis-17 ta' Diċembru 2012.